iċ-ċittadini plenarji li edin prezenti fil-gallerija għas-seduta tal-lum. Nixtieq ninformakom illi mhux il-membri parlamentari huma kollha preżenti fl-awla minħabba li għandna problemi tekniċi illi kellna fl ajruporti tal-Belġu u nittama li din il-problema tissolva iżda sfortunatament dan se jsir biss wara l-erba ta' wara nofsinhar. Din hija raġuni għalfejn ħafna mill-membri parlamentari mhumiex qegħdin hawnhekk. Mela il-minuti u it-testi tal-sessjoni tal-21 ta' Mejju